Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, ngħaddu issa għar-rapport ta' sur la massur implementazzjoni ta' dispożizzjonijiet ta' trattat rigward il-kooperazzjoni mis-saħħa. Nivvotaw fuq emenda numru 2, paragrafu 9, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, emenda numru 3, votazzjoni nominali wkoll. Kieġobkom votazzjoni miftuħ. And um, it's closed. Nara il-votazzjoni. Maddiċ, paragrafu 12 tat test oriġinali sun żewġ partijiet, l parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti votazzjoni nominali kieġobkom votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 16, test oriġinali, votazzjoni nominali, kieġobko. The vote is closed. Nara votazzjoni. Għaddit, paragrafu 19 tat test oriġinali votazzjoni nominali kol kieġobkom votazzjoni miftuħa. And the vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 20 test oriġinali votazzjoni nominali kol kieġobkom votaw. votazzjoni magħluqa għaddiet. Paragrafu 36 l elementa numru 4 votazzjoni nominali kieġobkom. Nagħlaq votazzjoni. Maddiċ. Nivutaw issa fuq it test oriġinali l-paragrafu 36 votazzjoni nominali kieġobkom. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. għaddiet ngħaddu issa għall premessa ċe l-emenda numru wieħed minu favur minu kontra astenzjonijiet m'għaddiex. It-test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti għandna votazzjoni nominali kieġobkom ivvutaw votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa għaddiet Issa ejja nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni elettronika wkoll votazzjoni miftuħa kif ġabkom votaw. Nagħlaq il-votazzjoni. Għaddiet. Issa nistgħu nisimgħu fil-qosor lill kollega l Lamassur jekk jogħġbok. Voilà, je vous remercie, Madame la Présidente. Je voudrais Grazzi ħafna, Signor President, jena xtaqt sempliciment nirrigrazzjak ta' dan ir rapport tal-li qed tippermetti nitkellem fuq dan ir-rapport anzi minħabba illi wara 27 sena fil-Parlament Ewropew għandi din l-okkażjoni li nippreżenta dan ir-rapport u għatanu l-kbira lija. Grazzi ħafna eżis kollegi. Merci. Me... Grazzi ħafna. Ħanikkastigawkom iżda minħabba li hemm xi numru ta' punti addizzjonali. Fl-1999 jiena issieħeb fil-Parlament Ewropew li kien kien fi forum politiku tal-Ewropa tal-Punent. Iżda l-Parlament Ewropew li minnof ġimgħat i oħra ħanabbanduna, ħanabbandu l-Parlament maqut li għandu verament seta leġislattiva. Nixtieq ringrazzja lill kollegi kollha, nibda bil-grupp tiegħi u nirringrazzja l-ħaddiema tal-Parlament Ewropew l assistenti li verament jgħinuna fix-xogħol tagħna ta' kuljum. U grazzi lilkom Mrs. Kollegi minħabba li jiena tallimt tilli id-dialogu li nisimgħu lil xulxin, l-rispett reċiproku, it-tfittxija kontinwa ta' kompromess, l-interessi komuni dawn huma affarijiet li huma verament ħafna iktar effettivi u aħjar naħdmu bihom milli konfrontazzjoni sistemika li ħafna drabi tkun karatteristika tad-dibattitu nazzjonali. ħafna mill-parlamentari nazzjonali tal-pajjiżi tagħna kif ukoll naħa l-oħra ta' e, tal-adira biex ngħidu hekk jistgħu jitalmu ħafna mix-xogħol tagħna hawnhekk. Jiena verament gburi li kont membru tal-Parlament Ewropew li stajt inħalli marka u nħalli ġebla fil- Eh, pedament ta' eh, istituzzjoni li ħast tibqa' tissema fl-istorja tal-kontinent tagħna nittama li l-maġġoranza illi esprimew l-approvazzjoni tagħhom bil-vot ħajibqgħu maqudin, maqudin biex jaffaċċaw l-isfidi tal-ġejjin. Grazzi. Colleague Lamassur, you have felt the undivided support. Grazzi ħafna Sur Lamassur, inti verament eh, għandek appoġġ sieħ għal messaġġ li intiqsam magħna u qed naraw Ir-riżultat ta' esperjenza ta' kważi 30 sena ġifiri aħna nawgurawlek ħafna għal ġejjini tiegħek. Mela naddu issa r-rapport tas Sinjura Bresso. Ir-rapport tas Sinjora Bresso l-implementazzjoni tad dispożizzjonijiet ta' trattat dwar is-setta ta' kontroll politiku tal-Parlament fuq il-Kummissjoni mela. L-emenda numru 2 votazzjoni nominali kien rebkom The vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. nivvotaw sa fuq test oriġinali votazzjoni nominali kien rebkom tal-paragrafu 4. Votazzjoni magħluqa. maddiċ. Paragrafu 8, l-emenda numru 3, votazzjoni nominali wkoll kif ġibkom votaw. Nalaq il-votazzjoni. Maddiċ. Il-test oriġinali tal-paragrafu 8, votazzjoni nominali wkoll kif ġibkom votaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, paragrafu 10, emenda numru 4, dawk li huma favur, dawk li huma kontra, astenzjonijiet, maġġieċ. Paragrafu 10 tat test oriġinali, votazzjoni nominali, kieġobkom. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Paragraf 24, test oriġinali maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur, Minnu kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minnu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet ukoll. Paragrafu 22, emenda numru 6 votazzjoni nominali kieġibkom votaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 26 emenda numru 5 votazzjoni nominali wkoll kieġobkom infutaw. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Paragrafu 28 test oriġinali minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Wara paragrafu 36 għandna l-emenda numru 1, votazzjoni nominali kieġeb konfutaw. Votazzjoni malu għassa ddiċ. Premessa test oriġinali votazzjoni elettronika kif ikun votaw votazzjoni miftuħa. Issa magħluqa għaddiet. Il-premessa test oriġinali votazzjoni nominali wkoll kif ikun votaw. Nagħlaq votazzjoni għaddiet. Nivutaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali kif ikun ivvutaw. l-azzjoni magħluqa adottata. Mela ngħaddu issa għar-rapport tal-kollega Spinelli fuq l-implementazzjoni tal-Karta tad Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea. Mela paragrafu 2 emenda rubru 3 favur kontra astenzjonijiet m'għaddix. Wara paragrafu 2 għandna l-emenda numru 8, votazzjoni nominali kieġob konvotaw. Votazzjoni magħluqa. Ma ddiċ din l-emenda wara paragrafu 8 għandna l-emenda numru 4 un favur. Kontra. Astenzjonijiet eja nivverifikawa. Kieġobkom votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ wara paragrafu disa l-emenda numru 5 votazzjoni minnali wkoll kif ġobkom ivvutaw. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, barra paragrafu 9 għandna l-emenda numru 9 votazzjoni nominali wkoll, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, barra paragrafu 10 għandna l-emenda numru 10 votazzjoni minn favur kontra mad m'għaddiex. Wara paragrafu 14 għandna l-emenda numru 6 votazzjoni elettronika. Kieġobkom ivvutaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet wara l-paragrafu 17 għandna l-emenda numru 11 votazzjoni elettronika. Kieġobkom ivvutaw. Votazzjoni magħluqa. Mattiċ, paragrafu 21 emenda numru 7 minu favur, anzi votazzjoni elettronika kieġobkom. Nara votazzjoni. Maddiċ, wara paragrafu 21 l-emenda numru 12, votazzjoni elettronika u kol votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni. Maddiċ, paragraf Fu wara paragrafu 26 emenda 13 votazzjoni elettronika kieġibkom. Votazzjoni magħluqa. Maddiġ l-emenda 14. Votazzjoni elettronika miftuħa kieġibkom. Nagħlaq votazzjoni Maddiċ laqas wara paragrafu 27 emenda numru 1 Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Ma diċ din l-emenda wara paragrafu 28 għandna l-emenda numru 2 votazzjoni elettronika wkoll votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. diċ wara paragrafu 28 għanna l-emenda 15 ma' żewġ partijiet l parti votazzjoni elettronika miftuħa kieġobkom votazzjoni magħluqa għaddiet mbagħad għandna t-tieni parti emenda eh, tal-emenda 15 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddiex paragrafu 32 emenda 16 minu favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex Emenda 17, votazzjoni nominali. Kieġobkom. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Naddu issa l-paragrafu 42 tat test oriġinali maqsum żewġ partijiet l parti minnu favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minnu favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. Naddu issa biex nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni elettronika kieġibkom ivvutaw. Votazzjoni issa magħluqa. Għaddiet. Naddu issa għal punt li jmiss il-votazzjoni fuq ir-rapport tal-kollega Rangel ir-regolament u l-kundizzjoni ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-ombudsman l-istatut tal-ombudsman Ewropew mela l-artiklu wieħed emenda numru 3 votazzjoni elettronika kif ivvotaw. ivvutaw. Nara il-votazzjoni Maddiċ, emenda 22 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 23 minu favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikaw għaw f'edizzjoni elettronika kieġibkom ivvutaw. Nagħlaq il-votazzjoni. Għaddiet din l-emenda artiklu 2 paragrafu 7 l-emenda 4 votazzjoni elettronika kieġibkom i-votaw. Nagħlaq il-votazzjoni. maddieċ. Naddu issa l-emenda 24 minn favur. Kontra astenzjonijiet maddieċ. Emenda 25 votazzjoni elettronika kieġobkom ivvutaw. Nal votazzjoni Maddiċ, emenda numru 5, votazzjoni elettronika wkoll kif ġobkom votaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 18 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Jekk tixtiequ nistgħu nivverifikawha. L-emenda 18 votazzjoni elettronika. Nagħlaq votazzjoni għaddiet. L-emenda 19 minu favur kontra astenzjonijiet aħjar nivverifika votazzjoni elettronika kieġobkom mela votazzjoni miftuħa. Nara il-votazzjoni. Għaddiet din l-emenda, l-emenda numru 6 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet ma ddiċ l-emenda 26 votazzjoni elettronika kieġobkom votaw. Għaddiet, emenda 27 minn favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ, emenda 28 votazzjoni elettronika u kol votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa maddieċ emenda numru seba' minn favur kontra astenzjonijiet maddieċ. Emenda 29 votazzjoni elettronika kieġobkom ivvutaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet emenda 20 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 12 allura ma tibqax tot, issa l-emenda 8 minn favur kontra stanzjonijiet ma ddiċ. Emenda 30 minu favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Jekk tixtiequ nistgħu nivverifikaw votazzjoni elettronika. Mhux qed nifhem hemm min jixtieq hemm ma jixtieqx mela emenda 30 niftħu l-votazzjoni elettronika. Nalquha. Ma għaddiet din l-emenda. Emenda 31 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Man, ma nafx eżatt mela ħjar niverifikawa. Votazzjoni issa magħluqa. Għaddiet. emenda 32 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. Issa l-artiklu 3 paragrafu 8 tat-test oriġinali qisem żewġ partijiet l parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minn favur minnu kontra astenzjonijiet aħjar nivverifikawha t-tieni parti kont tat-test oriġinali l-artiklu 3 paragrafu Tminja votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit l-emenda 33 minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. L-emenda dissa votazzjoni nominali kieġobkom. Nagħlaq il-votazzjoni għaddiet Emenda 10 kif kienet reveduta votazzjoni elettronika kif ġobkom ivvutaw. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Emenda 11 votazzjoni elettronika wkoll, votazzjoni miftuħa kif ġobkom. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Emenda 13 votazzjoni elettronika wkoll kif ġobkom ivvutaw. Nar il-votazzjoni maddiċ emenda 34 minu favur kontra astensjonijiet maddiet Emenda 14 u votazzjoni elettronika kieġobkom ivvotaw. Nagħlaq il-votazzjoni maddiċ. Emenda 21 su żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur kontra Astenzjonijiet. Minu favur kontra sanzjonijiet. Aħjar niverifikawa. It-tieni parti ġifieri l-emenda 21 minu favur. Anzi, niftaħ il-votazzjoni elettronika, skużawni. Nalaqa għaddiet. L-emenda 15 votazzjoni elettronika kieġobkom votaw. Nagħlaq il-votazzjoni. Għaddiet. Emenda 16 votazzjoni elettronika wkoll kieġobkom votaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 17 votazzjoni elettronika wkoll kif ġobkom votaw. Nagħlaq il-votazzjoni. Għaddiet. L-emenda numru wieħed eh, riveduta favur kontra stenzjonijiet. Jien naħseb li m'għaddietx, però nippreferi nifverifikaw b'votazzjoni elettronika l-emenda numru wieħed hekk kif kienet reveduta kieġobkom. Nara votazzjoni elettronika għaddiet fil-fatt. L-emenda numru 2 e kif reveduta minn huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Nivvotaw issa fuq ir-riżoluzzjoni kollha hi favur kontra astensjonijiet għadda ir-rapport verament rapport uniku issa nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hu kollha kemm hi votazzjoni elettronika għaddiet ir-riżoluzzjoni issa ngħaddu għar-rapport ta' kollega Fox fuq il-politika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-intelligenza artifiċjali u r-robotika għandna vot waħdini, votazzjoni elettronika fuq riżoluzzjoni kollha kemm jieġobkom ivvutaw. Votazzjoni magħluqa issa. Għaddiet issa ngħaddu għar-rapport tal-kollega Guteland fuq l-użu sostenibbli tal-pestiċidi l-emenda 34 minn favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. Paragrafu 5 tat-test oriġinali żewġ partijiet l parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet aħjar nivverifikaw it-tieni parti tat-test oriġinali tal-paragrafu 5 kif ġobkom vota votazzjoni elettronika miftuħa. Nagħlaq il-votazzjoni għad tiet. Paragrafu 7 tat test oriġinali wkoll maqsum f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Menda 35 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. Emenda numru 6 suma żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali kieġobkom votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet it-tieni parti wkoll votazzjoni elettronika kif ġobkom Votazzjoni magħluqa. Għaddiet emenda 16 minu favur kontra astenzjonijiet ma' 10 emenda 36 minu favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. L-emenda numru 7 f'żewġ partijiet l parti votazzjoni elettronika kif ġobkom ivvutaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet it-tieni parti wkoll votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Naddu issa l-emenda numru wieħed, votazzjoni elettronika kieġobkom. Votazzjoni magħluqa. Maddieċ. Il-test oriġinali sa nasum żewġ partijiet tal-paragrafu 17 l-ewwel parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minnu favur minnu kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. koll Paragrafu 18 tat test oriġinali votazzjoni elettronika kieġobkom ivvotaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 19 votazzjoni elettronika wkoll kieġobkom ivvotaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet ukoll. Paragrafu 20 emenda 11 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet Paragrafu 22 ta' tas oriġinali votazzjoni nominali kieġobkom ivvotaw. Nala il-votazzjoni. Għaddiet. Wara paragrafu 24 għandna emenda 37 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet ma' Paragrafu 25 sum żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll para mela minn dan numru 8 minn favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex emenda numru 5 votazzjoni elettronika kieġobkom ivvotaw nagħlaq il-votazzjoni Għaddiet, emenda 17, votazzjoni elettronika. Kieġobkom ivvutaw. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 18, votazzjoni elettronika wkoll, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, l-emenda numru 2, votazzjoni elettronika kieġobkom votaw votazzjoni magħluqa għaddiet emenda 38 miru favur kontra astenzjonijiet ma m'għaddiex emenda 19 votazzjoni elettronika kieġobkom votaw. votazzjoni magħluqa Għaddiet emenda 39 minu favur kontra stazzjonijiet maddiet emenda 40 minu favur kontra astenzjonijiet maddiet emenda 41 favur kontra astenzjonijiet maddiet emenda 42 minu favur kontra astenzjonijiet maddiet emenda anzi, l-emenda dissa maqsuna żewġ partijiet. L-ewwel parti votazzjoni elettronika miftuħa kieġobka. Votazzjoni magħluqa. Għaddit, it-tieni parti votazzjoni elettronika wkoll kieġobkom votaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 20 de votazzjoni elettronika wkoll kieġobkom ivvotaw votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Paragrafu 48, test oriġinali sun żewġ partijiet l ewwel parti votazzjoni nominali kif ġobkom votaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet it-tieni parti wkoll votazzjoni elettronika kif ivvotaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet Emenda 21 de votazzjoni elettronika kieġobkom votaw. Votazzjoni magħluqa. Maddiet, emenda 12 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet, emenda 43 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Aħjar niverifikaw din kieġobkom votazzjoni miftuħa. Nagħlaq il-votazzjoni għaddiet emenda 22 dawk favux kontra astenzjonijiet naħseb illi ma taddix iżda hija nivverifika votazzjoni elettronika kiġobkom fuq emenda 22 votazzjoni issa magħluqa. ma tgħaddix paragrafu 55 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet paragrafu 58 maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni magħluqa Għaddit, it-tili parti u kol votazzjoni elettronika kieġobkom votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit u kol. Amendment 23. Emenda 23. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Adottata. Emenda 44. Votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. Mhix aċċettata. Mela ngħaddu għall-emenda 24. Votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Adottata. Paragrafu 61 f'żewġ partijiet daw minu favur tal-ewwel parti adottat, it-tieni parti dawk favur dawk kontra, astensjonijiet adottat. Emenda 25, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa, mhix aċċettata. Emenda tlieta dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet Nippreferi niċċekkja. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Mhix aċċettata. Emenda erba. Favur. Kontra. Min jassieni. Mhix aċċettata. Nivverifikaw mela biex niċċekkjaw l-emenda erba. Votazzjoni magħluqa. kienet adottata. Emenda 45 daw favur, daw kontra, astensjonijiet mhix aċċettata. Emenda 46 daw favur, daw kontra, astensjonijiet mhix aċċettata. 27 eh, votazzjoni elettronika. Adottata. Emenda 47 favur kontra astensjonijiet mhix aċċettata. Emenda 10 daw favur daw kontra min jastieni adottata. Emenda 10 nivverifikaw. Mhix aċċettata. Emenda 48, dawk favur, dawk kontra astensjonijiet mhix aċċettata. Emenda 28. Nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Adottata. B'numri kbar. E, emenda 29 minu favur, minu kontra, min jastieni mhix aċċettata. Emenda 13. Dak favur, dak kontra, assien, min jassien mhix aċċettata. Emenda 14. Dak favur, dak kontra. Astensjonijiet. Nivverifikaw. Emenda 14. Votazzjoni magħluqa. Adottata. Emenda 30, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet mhix aċċettata. Emenda 31, dawk favur, dawk kontra astensjonijiet mhix aċċettata. Emenda 15, dawk eh, votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni magħluqa adottata. Emenda 26, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Adopted. Issa, premessa de tat test oriġinali, votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Adottata. Emenda 32 minu favur, minu kontra, min jastieni, mhix aċċettata. Emenda 33 dak favur, kontra, min jastieni, mhix aċċettata. U issa nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm Kjoġobkom votaw. Votazzjoni magħluqa. Naddu issa i adottativa kif taf. Ir-rapport mill-kollega Bele dwar l-implementazzjoni tad direttiva tal kura tas saħħa skonfinali, għad għandna voti i wieħed kjoġobkom paragrafu 7 f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur minu kontra, min jastieni adottat. Paragrafu 2. Favur, kontra, astensjonijiet adottat. Premessa emma dawk favur, dawk kontra, min jastieni adottat. U issa ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi. Votazzjoni miftuħa.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 we start uh, the explanation. Nibdew bl-ispjegazzjonijiet tal-voti. Nixtieq nitlobkom biex titilqu fis-silenzju. U nixtieq nagħti l-kelma mill-ewwel lil tliet kollegi li talbu biex jitkellmu fuq l-ewwel punt fuq eh, is-sajt bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosta tal lavorju tal-kollega Ferrera u l-ewwel kelliem jew kelliema ħajkun fil-fatt kelliem. Ħan nistennew nofs minuti, nofs minuta ma daqshekk, eh? Arvoisat kollegat, nyt sitten siirrymme äänestysselityksiin. Mela naddu għal spiegazzjoni tal-voti u l-ewwel nixtieq nagħti il-kelma lill-ewwel kelliem dwar il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosta tal-Lavorju, rapporter l-Onorevoli Ferrera ħannati lill-Onorevoli Garzija ħankun stretta ħafna bil-ħin. Għandek il-kelma, Sinjura, Iva, grazzi. Grazzi ħafna. Nixtieq nispjega il-vot pożittiv għal dan il-ftejim. Il-ftejimiet tas-sajt ħajkunu importanti importanti għan specialment għal flotto tal-Unjoni Ewropea. Imma dan il-ftejma pajjiż żgħir il-kosta tal-lavorju fejn hemm 20 miljun abitant u 60 gruppi etniċi differenti u daw għaddew minn perjodu turbolenti ħafna, il-gwerra ċivili li żiedet mal l-inegwaljanzi soċjali tagħhom allura ftehim bħal dan għafolja m'għandhomx settur ta' sajd kbir ħafna huwa xi ħaġa pożittiva turi solidarjetà u turi li qegħdin naħdmu flimkien ma' dal-pajjiż fl-Unjoni Ewropea. U is-settur tat-ton ħaj benefika minn dal U 30 sena minn meta ġie ffirmat, allura ħajkun ta' benefiċċju għal żewġ naħat. Issa nagħti l-kelma lill onorvali Hannan. Grazzi, Sinjura. Kien għal kosta tal-volu kienu daqsxejn jiem eh, eh, ta' ħafna attività bħal per eżempju solidarieta mm, fuq minnaħa fuq dan il-ftajim ta' sajt għanna mijiet ta' ftejmiet ta' sajt ma' pajjiżi fl-Afrika. Meta inqisu wkoll li il-CAP ġena nagħmlu din, imma forsi hemm aspett qegħdin nittrattaw il-kontinent Afrikan b'mod ġeneral li bħala xi tip ta' kolonja ekonomika, xi eh, provveditur ta' materja prima minn hemm. Tista' tesporta ħafna prodotti, pereżempju l-koko imma mhux iċ-ċokolata. Jiġifieri di għandna politika ekonomika li żżomm in-nies mhux biss iktar fqar U naħseb l aħjar ħaġa li għanna namluwa li inxejnu għal kollox inkissru e, il-pak. Grazzi, onorevole ħannan, xon kali. Opportunitajt importanti f'dawn li ġibu eh, l-żewġ naħat biex jaħdmu b'mod sostenibbli f'dak li għandu xtaqsam ma' tal-ħut, sostenibilità hija kruċjali għall politiki tagħna, allura kuntent nara li jaw dal-ftehim u li qed intuħ priorità dan il-ftehim eh, jimmarka eh, pass importanti biex il-kosta tal-lavorju tejjeb l-ekonomija blu tagħha kontentu koll il-natura ta' beneficju ta' żewġ naħat li nħolqu opportunità tajba għall-użu ta' riżorsi tas sajt tal-Kosta tal-Lavorju. U nassiguraw fl-istess ħin il-kwistjoni ta' rizorsi li jinħadmu b'mod koxjenzjuż għall-ambjent bħala priorità eh, l-ekosistemi u ta' u nifraħ ir-rapporter u x-shadows għax-xogħol importanti li wettqu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Kelly. Issa għandu għal rapport li jmiss is-Sur Ferreira fuq l-istess suġġett. Ija ir rizoluzzjoni ngħaddi l kelma lis sur Hanan. Fil-fatt is-Sur Hanan m'għadux hawnhekk. Għalhekk nistgħu ngħaddu għar-rapport li jmiss ir-rapport ta' Sur Sara Franka fuq il-programm kontra l-frodi tal-Unjoni Ewropea. Is-Sur Strojewski. Grazzi ħafna. Id-dibattitu kien qasir ħafna għalhekk ma kellix l-opportunità li nesprimi l-pożizzjoni tiegħi fuq il-proposta ġdida u l-emendi. Naħseb illi dan huwa wieħed mill-iktar aspett importanti tar-rapport u b'hekk mhux biss ma nżidux il-burokrazija, però noħolqu wkoll mekkaniżmi sabiex neliminaw il-frodi. Nixtieq ngħid illi dar rapport ġie atċettat minn daqstant nies anki għaliex żiedna ħafna emendi li tejbu l verżjoni oriġinali. Nirringrazzja r-rapporter, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Naddu għall-Onorevoli Marias. Grazzi ħafna ġlieda kontra l-frodi hija xi ħaġa li għandna nindirizzaw b'mod iktar intensiv, però dak li rrid insemmi hi illi ċertu prodotti agrikoli pereżempju l-ħalib e, jiġu importati mill-Albanija għall Greċja u mbagħad jiġu tibrati bħala prodotti Greki anki l-laħam ġej minn Skopje u mill-ġdid jiġi ttikketjat bħala prodott Grek Din hija forma speċjali ta' frodi u għandna nindirizzawha b'mod deċiżiv il-Kummissjoni għandha tindirizzaħħa irridu nieħdu ċertu miżuri li mhumiex hemmhekk u għandna napplikaw multi anki fid-dawl tal-politika ta' qabel it-tħul fl-Unjoni Ewropea. Irridu nindirizzaw il problema ta' prodotti li jiġu timprati bħala Greki. Grazzi ħafna nista' nara li l-kollega Sur Hanan qed iqassar is-sessjoni tagħna billi tala ngħaddi għalhekk għall-Onorevoli Mamikins. Kollegi, l-aħħar rapport tal-Ordi tal-Awġituri tatina eh, figuri xokkanti 391 miljun ta' frodi, però ftit li xejn minnhom ġew irkuprati kien hemm ukoll użu ħażin ta' fondi fis-settur agrikolu. Il-kredibilità politika tal-Unjoni Ewropea qed issir il-ħsara m'hemmx mekkaniżmu għal kontra l-frodi, kollegi, issa rridu niġġieldu kontra l-frodi u ma nistax noqogħdu fuq l-awtoritajiet nazzjonali nilqa l-proposta tal-Kummissjoni sabiex nipproteġu l-interess finanzjarju tal-Unjoni Ewropea u nilqa l-emendi li saru fuq ir-rapport ta' Surf Salafranca sabiex ikun hemm kooperazzjoni sieħa bejn l-Aġenziji u korpi kbar tal-Unjoni Ewropea l-EPO pereżempju fost l-oħrajn. Jiena vvutajt favur grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Pospixin. Grazzi ħafna, jiena appoġġajt dan ir-rapport, jiena nixtieq ningrazzja ħafna lill parlament li adotta dawn l-emendi li qegħdin itejbu ħafna il-verżjoni ħarja ta' din il-proposta. il proposta il-ġrida kontra il-frodi finanzjar li fil fatt jaffettwaw l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li sfortunatament ma kienx hemm implementazzjoni tajba f'kull stat membru għal din raġuni hija sens li lill parlament Ewropew u l-istati membri kollha għandhom interess qawwi wkoll f'dan kollu jien naħseb li din għandha bżonn ta' investigazzjoni serja u għandna bżonn ta' e, korpi ġudizzjarji li jagħmlu dan u għal raġuni għandna bżonn illi konna biżżejjed mir biex niġġieldu kontu dan il-frodi. Naħseb li jiena favur allura dan ir-rapport u nittama illi l-istatistika tal ġejn ħatkun iktar pożittiva. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għar rapport tas-sur kadek fuq il-stocks tal-ħut u nibdew Rupert Matthews. Grazzi ħafna, Sinjor President, jena verament kont kontent li stajt nivota favur dan ir rapport li ħajbiddel mod ta' kif ed ikun kontrollat is-sajt. Jiena naħseb li kulħadd qiegħed jara fil-politika tas-sajt kienet xi ħaġa verament diżastruża Għal um, industrija tas-sajt waslet għal ħafna qatt u ħafna tbatija sajjieda illi inbedu l-kontroll minn um, sistema ċentralizzata, sistema iktar bażata fuq il-ħtiġijiet reġjonali naħseb li verament hija idea tajba ħafna. Nħu ħafna li din hija idea li ħad tkun implementata l libra tal-punent fejn eh, sajida tagħna huma mattivi, iżda naħseb li ħasra li eh, l-Unjoni Ewropea ma jistgħux jagħtu l-kontroll fidejn l-entitajiet iż li dejn il-pajjiż minħabba li huma l-pajjiżi li ktar li jistgħu jifmu x'inhu ma tiġijiet tal-pajjiżi stess u jaraw kif jistgħu jħarsu l-interessi li tamaw illi wara l-Brexit aħna nkunu nistgħu nħarsu l-interessi tagħna. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Aguilera Garcia. Grazzi ħafna sur Signor President, jekk hemm xi ħaġa pożittiva hija li aħna qegħdin napprovaw f'din il-plenarja dan ir-rapport qabel il-Brexit ħalli bekk l inbijiet ħajibqgħu irregolati. U jiena naħseb illi hemm ċertu aspetti importanti ħafna bħal pereżempju is-sajt u naħseb illi aħna xtaqna li kieku kien hemm ftehim bejn tramuntana nofsinhar iżda fl-aħħar mill-aħħar xorta waħda kontent tibdan ir-rapport minħabba li jista' jagħti iktar eh, appoġġ għal żona verament importanti, aħna verament xtaqna li kieku jkollna limitazzjoni iktar tajba għal sajt staġjonali u għall-sajt ta' passatempu jiena naħseb li dan jista' jkun tajjeb ħafna wkoll għal settur tas-sajt tal-Atlantiku. Grazzi kollega u s-sanat il-kelma li xom kelli. Mela, grazzi President għal darbohajna votajt favur dan ir rapport Għaxin nemmen li huwa kompromiss tajb ħafna. U li ħajjejn is-sajda tagħna f'dawn l-ilmijiet, f'dawn l-ibħra biex jissuktaw bis-sajt tagħhom. Umma isir b'mod li jtihom protezzjoni għall-ambjent u għal darbuħra dan huwa importanti ħafna x'aħna ma nistgħux nużaw il-ħut kollu li għedin fl-ibra. Għax imbagħad nispiċċaw blaħut fil-futur u ma jkollniex laqqas sajjeda. Allura dan huwa kompromiss tajjeb u jiena kuntent bih. Jiena wkoll kuntent bil-ftehim għal nies li jistadu bħala passatemp din ir-riżoluzzjoni tgħin lin-nies ukoll tgħin ukoll l-industrija tat turiżmu xi ħaġa li jiena eh, ingawdu minna wkoll għal grazzi ħafna. Grazzi, kollega Kelly. Ngħaddu għal rapport li jmiss mill-kollega Gardini dwar il-mekkanizmu tal-Unjoni għall protezzjoni ċivili għandna tnej biex jispjegaw mela nibda bil-kollega Stefano Malo. Grazzi President. Jien naħseb importanti nisqu fuq l-aspett fuq il-punt skonċertanti tal-Unjoni Ewropea li hu id-disponibilità f'dak li għandu x'aqsam ma' nies Roma f'dak li għandu x'aqsam ma' l-għajnuna ekonomika. Punt li huwa partikolarment delikat li li jiddaħħal fih diversi miljuni ta' nies bla xogħol fl-Ewropa. Anke fl-Italja naraw partikolarment problema soċjali Jien l-attenzjoni tal-Parlament bħalissa f'dan il-moment soċ eh, partikolarment eh, eh, delikat li għedin naddu minnu bħalissa l-identitajiet nazzjonali dan sforz li jina nawgura li jimxi fit-triq tajba. bir-responsabilità ġusta ma xukultant esaġerata li il-minoranzi għandhom id-drittijiet tagħhom imma dawn hemm bżonn jiġu integrati għax daw il-minoranzi ma jirċevux għajnuna u allura il-possibilità ta' kollaborazzjoni bejnietna lkoll. Grazzi ħafna. Kollega, u issa tu l-onorevoli Marijas. Grazzi. Il-mekkanizmu il Ewropew ta' ta' e, protezzjoni ċivili huwa importanti ħafna. Meta tqis speċjalment id-disassi naturali aħna fil-Greċja kellna xi arar frattika u xi nirien ta' foresti wkoll f'post kellna madwar mitruħ li tilfu ħajjithom in-nies eh, li inħarqulhom djaru ma tridu jirċievu il-kumpens. Allura gvern għandu eh, jaħdem fuq għadin u għadu inkompetenti biex jagħti kumpens lin nies Ovvjament, aħna għandna wkoll ikonna naraw kif din il-fond ta' solidarjetà taħdem. Għandna bżonn inkunu iżjed flessibbli fuq il kondizzjonijiet biex inkunu nistgħu nħallsu kumpensi. Grazzi ħafna. Qed nifhem illi ħatanna rikjesta oħra għal kelma. Isur Farija. Grazzi ħafna jiena votajt favur dan il-punt għaliex naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel iktar sabiex tirrispondi għall kriżi umanitarji li jista' jkollna fil-futur. Importanti li jsiru sforzi u naħseb illi diġà qed nilqu stadju kruċjali f'termini ta' żvilupp u implementazzjoni ta' dan il-pjan għal din ir-raġuni naħseb li di kwistjoni għandha tittieħed iktar bis-serjetà u għandu jkun hemm iktar kollaborazzjoni bejn l-istati membri rridu narfu illi eh, mekkaniżmu fuq livell ta' Unjoni Ewropea iżid il-kollaborazzjoni fuq dal livell ukoll. Diġà hemm rwol tal-istrateġija komuni u naħseb illi mm, nistgħu nirrispondu għall isfidi aħjar anke f'termin ta' tibdil fil-klima. Rridu nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex eh, nissalvagwardjaw il-mekkaniżmi diġà għandna grazzi ħafna l-kollega Farjes se ngħaddu għal rapport li jmiss mill-kollega Bonafre ir-rekwiżiti minimi għall użu miġġi tal-ilma l-ewwel kellim is-sur Xoltes. Grazzi ħafna. Irridu nkunu ċari, ir-riżorsi tal-ilma qegħdin taħt attakk madwar l-Unjoni u għal din ir-raġuni dak li qed nagħmlu hawnhekk huwa importanti ħafna. L-ilma jista' jkun sfida kbira għall unjoni Ewropea fil-futur u għal din ir-raġuni huwa vitali li aħna nitkellmu dwar l-użu mill-ġdid tal-ilma. l-użu mill-ġdid tal-ilma eh, għandu bżonn l-infrastruttura, impjanti għat trattament tal-ilma. Dan kollu se jkollu wkoll impatt fuq l-agrikoltura b'modi differenti. nkunu nistgħu nerġgħu nużaw l-ilma fil-industrija agrikola u nkunu nistgħu nerġgħu nintroduċu ċertu ġoħ tar-raba forsi importanti li nerġgħu nużaw l-ilma għal għanijiet agrikoli. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Ġrojewski. Jiena kont president tal-Belt tar-Rotsferf għal iktar minn 11 sena, allura naf x'in il-problema u qed ngħid dan għaliex dan ir-rapport isemmi xi ħaġa li hija novità importanti ħafna r-rapporter taqbel mal-ambitu tal-użu tal-ilma e, użat mill-ġdid fl-agrikoltura. Qed insemmu